Pro ripresa la seduta del Parlamento. Nistuktaw bis-sessjoni li waqfet fil-sessjoni plenarja li waqfet fil-19 ta' April. Il-minuti ta' l-aħħar sessjoni ġew masma. Għam kommenti